negozjati. Issa naddu għal l-agenda, l-abbozz definittiv ta' l-agenda approvata fil-11 ta' jannar skont l-artiklu 149 issa tqasmet u l-għalek issa l-agenda inqisuwa li ġiet approvata. Issa ħalli naddu għal l-agenda tal-lum. Il-gwe talab il-dibattitu fu il-rapport tal-Onorevoli Mato bil-titlu Konservazzjoni ta' risorsi tas sajt u protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi. Din talba jappoġġata mill-grupp tal-ħodor u tal-EFDD. Issa nati il-mikrofonu l-Onorevoli Umarji biex jagħmel it-talba għannom tal-grupp GUE. Sur President, Sur President, grazzi eżis kollegi, il-grupp tana Iva et jitlop illi il-vot fuq dan il-rapport jiġi pospos, hemm ħafna raġunijiet għalfejn għanna nipposponu, imma sen semmi waħda biss, Ftiġranet ilu l-istampa u l-NGOs kixfu li il-Kummissjoni Ewropea ma kienieċ iset il-konklużjonijiet ta' rapport ta' esperti illi i stess kienet talbet illi sir rapport illi ikkonkluda fuq li il-sajt elettriku kien perikolus. Issa il-Kummissjoni abbażat ruħa fuq dan il-rapport u għalet il kuntlarju ta' dak illi kien jgħid il-rapport u autorizzat eh, derogi għal dan il-metodu tas-sajt barbaru. Mela, il-Kommissjoni gidbet apposta lill deputati Ewropej dik hija l-mistoqsija u din hija l-mistoqsija illi aħna għandna id-dmir illi nistaqsu lill kommissjoni qabel ma nkunu nista nivvutaw bil-kwiet bil-, bil, bil fatti kollha fidejna dwar dan ir-rapport illi aħna irridu nivvotaw fuq u għalhekk jiena nitlobkom biex tivvotaw favur dan il-posponiment tad-dibattitu fuq ir-rapport. Onorevole Ferostat, per parlare contro? Pur... Min se jitkellem kontra din il-proposta? Iva, hija point of order, Sur President fuq dan il-punt għaliex kien hemm iktar minn 200 emenda u voti maqsumin u l-artiklu 175 tar regoli tal-proċedura jagħtu l-possibilità f'każ bħal dak jekk ikun hemm tant emendi u tant inċertezza illi il-rapport jintbat lura l-komitat u jiena nitlob lilek, sur President, biex tuża dan l-artiklu 175 minħabba dan il-numru enormi ta' emendi nitolbok li tibat il-rapport l-komitat u dan jatina wkoll il-possibilità biex eh, eh, ikonna iktar ċarezza u oġġettività fuq dan is suġġett għalli jien għandi sensazzjoni verament stramba illi naqra eh, provi xjentifiċi minnaħa u mbagħad eh, ħaġa illi tmerjom tmeri dawk il-provi għandu jkun hemm ċertu oġġettività u razzjonalità għalhekk jiena nipproponi illi nibatuh lura skont ir-regola 175 li batuħ lura lil komitat sabiex niċċaraw l-affarijiet u sabiex isir eżami iktar oġġettiv aħjar mill-li nivotaw hawnhekk fil-plenarja għada. Grazzi ħafna. Sur Verhofstadt tal-li fakkartni f'din il-possibilità sur Mato jekk joġbok. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Iva, irridu naraw xinu razzjonali u eh, raġonevoli. Fil-fat kien hemm żewġ suġġetti separati. L-ewwel net is-sajt elettriku rrid infakkarkom il-koll li aħna inna naħdmu fuq dan id-dossier 21 xahar 76 laqa. Issa deċiżjoni biex nipposponu l-vot f'Ġunju u deċidejna illi nipposponu sa settembru u mbagħad sa ottubru. Mbagħad kien lesti biex nivotaw f'Diċembru xaħat ħadd qal li kellna nipposponu u rġajna posponejni sal-lum u ħadd qatt ma ressaq l-ewwel mistoqsija li nipposponu eh, minħabba s-sajt elettriku. Kenna dal-ħin kollu, pero dak li qed ngħidu llum huwa li qed nipponaw nippontaw sabajna l-Kummissjoni għaliex fl-2006, ġifieri 12 sen ilu, eh, neħħit proibizzjoni. Ovvjament da ma jfissirx illi aħna ma nistgħux nivvotaw niddibattu llum u nivvotaw għada. Uh, Iva, jekk ma jaqbilx jista' jivvota kontra dan l-artiklu li fih din ir-referenza jekk ma joġbux. M'hemmx għalfejn noqogħdu nipposponu sempliċement biex eh, nikkastigaw lill-Kummissjoni għaliex fl-2006 um, eh, neħiet din il-proibizzjoni. Jekk aħna nibatu dan il-rapport eh, il lura, u minħabba l-emendi numerużi li jem u anki l-split votes jina ikolli najt illi jekk kun 80% ta' l-emendi se jkunu approvati u naħseb se jkunu rib ħafna il-voti. Jiġifieri il-bicċa l-kbira ta' dawn l-emendi se jiġu qoddim il-plenarja għaliex se jkun hemm iktar minn terz tal-voti, jiġifieri maħna se naslu imkien dana qed sir għal ċerti gruppi illi ma kienux jaqblu ma' riżultat miksub fil-komitat qegħdin jużaw din il-formula fi ppreżentaw ħafna emendi sabiex ibidlu test. Jiena naħseb sur President illi m'hemm ebda argument raġonevoli eh, sabiex nipposponu dan il-dibattitu. Jiena naħseb illi għandna niddibattu lum u nivvotaw għada kif kien previst. Tajjeb wis Mela il-Parlament issa jiddeċidi votazzjoni nominali fuq il-proposta tal-grupp GUE biex nipposponu id-dibattitu u il-vot fuq il-konservazzjoni tal riżorsi tas sajt u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini, marini permezz ta' miżuri tekniċi. Il-votazzjoni miftuħa.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 ma ntlaqatx. Għalhekk se jkun hemm id-dibattitu illum u il-vot għada peress illi il-maġġoranza fil-parlament di adotta din il-pozizjoni issa mbagħad fuq l-aġenda ta' tlieta il-grupp tal-Gwe talab illi nżidu pal rabba punt fl-aġenda ta' wara nofsinhar mistoqsija orali lill-Kunsill dwar it-trattat li projbixxi l-armi nukleari. Nati il-mikrofonu lill-Onorevoli Viegas biex jiformola din it-talba għannum tal-Gwe. Il-kwestjoni ta' l-armi nukleari hija rilevanti ħafna għaliex qed naraw tensjoni li qiegħda dejjem tiżdied madwar id-dinja u n-Nazzjonijiet Uniti qegħdin jinnegozjaw fuq strument vinkolanti illi se jieħu il-forma ta' eh, trattat dwar il-proibizzjoni tal-armi nukleari. Aħna naħsbu li huwa importanti ħafna illi dan il-Parlament Eh, jeżamina dan is-suġġett importanti wara kollox sur President qed nitkellmu dwar il-paċi tad-dinja u anki s-sopravivenza tal-dinja tagħna għalhekk aħna rridu li konna dan id-dibattitu nhar it-tlieta wara nofsinhar edin se namlu mistoqsija orali lil konsil u nishtiqu illi nivvotaw fuq il-proposta illi kun vot nominali. Grazzi ħafna, ma nafx hekk xaħat xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din il-proposta. L-Onorevoli Lambert, Sur President, jiena naħseb illi s-suġġett tal-armi nukleari huwa importanti ħafna. Jiena rrid ngħid sempliċement li jekk aħna nappoġġaw din l ideja illi niddiskutuh hawnhekk fil-Parlament, naħseb illi ma ġara xejn bejn dak illi eh, ġara fil-konferenza tal-President li jindika li għanna niddiskutuh b'urġenza. Aħjar illi niddiskutuh fi frar illi nieħdu l-ħin tagħna biex niddiskutuh, però aħna naqblu illi għandna niddiskutu dan is-suġġett hawnhekk. Jekk fimt sew, Onorevoli Lambert, inti qed tipproponi illi nipposponu dan id-dibattitu sa xarta frar. Intom xorta waħda żommu mal-proposta tagħkom? Iva, din il-proposta Eh, għamilnija u aħna xorta waħda qed ninsistu li dibattitu issir għada tajjeb wis mela il-grupp tal gwe qed jitlob il nżidu bħala raba punt fuq l-aġenda l għada wara nofsinhar mistoqsija orali li l konsil dwar it-trattat fuq il-proibizzjoni tal-armi nukleari nivvotaw votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd vota? Il-votazzjoni magħluqa. U il-proposta maddeċ għalhekk l-aġenda għal għada wara nofsinhar tibqa' kif inhi l-Onorevoli Mesmek uh, eh, tal-app li jitkellem. Grazzi ħafna, President. Uh, Jiena għandi point of order skont l-artiklu anzi regola 151 fit-19 ta' Deċembru sur President numru ta' membri ta' dan il-Parlament fostom jien ridna inżuru il-ħabs ħdejn Madrid fejn għanna kollega emmek u anki żewġ ministri tal-Katalunja u koll illi qegħdin hemmhekk. it li huma kienu telaw u aħna inna nibtolbu li konna dan il-permess li morru u ma, kenniex permess u bat morna l-ħabs u ma kenniex aċċess u ma kenniex opportunità li nitkelmu ma dawn il-priġunieri. Din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli sur President tal-Stat Membru fl-Unjoni Ewropea iktar u iktar kieku dan kellu jisseħ fit turkija jew band oħra jkun inaċċettabbli għalhekk jiena nixtieq nitlobkom milli tikkuntattjaw l-awtoritajiet Spanjoli u titolbuhom spiegazzjoni tajjeb mela ħalna mbagħad naraw xċara Mela fuq nar il-ħamis il-grupp tal gwe talab illi nżidu bħala tieni punt fuq l-aġenda il-kas ta' Siemens. Issa nati il-kelma l-Onorevoli Sherdefen biex jagħmel it-talba għannum tal-grupp tiegħu il-Gwe. Grazzi ħafna, President, kollegi. Ħantikom sfont għal din it-talba il-kumpanija Siemens minkejja il-leħ rekord illi għamlet xorta waħda eh, għalet illi set keċi ħafna nies u tala ħafna eh, fabriki fl-Europa madwar 7.000 impiek illi se jintilfu fil-Germania biss Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar 10,000 ruħ illi se jintlaqtu, qed nitkellmu dwar il-ġejjieni ta' reġuni sħaħ Ewropej illi se jkunu milquta minn l-eluq ta' dawn il-fabriki minkejja l-fatt illi xorta qegħdin jamlu li Siemens dawn l-aħħar 10 snin fil-Ġermanja kiseb iktar minn 300 biljun sussidji mill-gvern il-grupp tana gwe NGL għalli fil-fema tana dan li raġuni bizzejiet sabiex aħna neżaminaw din is-sitwazzjoni għalhekk jiena nitlob l-appoġġ tagħkom sabiex nuru solidarjetà Ewropea qawwija lejn dawn l-impjegati u jekk jista' jkun nevitaw it-tkeċċija minn kumpaniji li qed jagħmlu qlih kbir. Grazie onorevole, c'è qualcuno che vuole Grazie ħafna. Ma nafx hekk hawn xi ħadd illi jixtieq jitkellem kontra din il-mozzjoni illi ikonna stqarrija minnant il-Kommissjoni fuq l-agenda tagħna. Tajjeb mela nivvotaw votazzjoni nominali fuq il-proposta tal-grupp GUE illi nżidu punti ieħor fuq l-agenda ta' nhar il-ħamis filgħodu li jkun stqarrija mill-Kommissjoni fuq il-tkeċċijiet eh, tal-massa minn kumpaniji kompetittivi fl-Ewropa, il-kas Siemens.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 u din il-proposta ma ntlaqax u għalhekk l-aġenda tal-ħamis tibqa' kifini wkoll u għalhekk issa l-aġenda ġiet stabilita kif ini. Issa ngħaddu għal dibattitu konġunt fuq l-enerġija nadifa bir-rapport Blanco Lopez, Poce, Rivasi u Turms. L-ewwel kellim l-Onorevoli Blanco Lopez bħala rapporter.